Grazzi ħafna. Is-Sur Ernst Strasser ċeda postu fil-Parlament Ewropew beffett mill-24 ta' Marzu 2011 dana skont regola 4 paragrafu 1 il-Parlament Ewropew jieħu nota ta' dan u jgħid li il-postu huwa issa vakanti. Signora Renner u koll ċediet posta fil-Parlament Ewropew b'effett mill-ewwel ta' April 2011 skont l-artiklu 4 paragrafu 1 u 3 tar-regolament il-Parlament jihu nota ta' dan u jgħid illi posta issa huwa eh, battal dejjem beffett mill-istess data. L-awtoritajiet kompetenti tal-Awstrija għarfuni l-sur Ernst Strasser ġie sostitwit mis-Sur Piker beffett mill-31 ta' Marzu 2011 jina nilqa lill kollega il-ġdid u nfakkar illi f'konformità mal-artiklu 3 paragrafu 2 ta' regolament sakemm il-kredenzjali tiegħu ikun ġew verifikati jew tkun ittieħdet xi deċiżjoni fuq xi diskwit u dejjem jekk dan ikun ukoll iffirma l-istqarrija miktuba Is-Sur Pirker jista' jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi kollha tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha. Is-Sur Hubert Pirker qiegħed fil-Kamra? Merħba Sur Pirker. Pan Madliner, intervjeni, għandek point of order? Sur Strasser u, l-membri tal-parlament illi ħallew dan il-parlament minħabba atti ta' korruzzjoni li kienu voluti fihom. Għallek forsi tridu tajdunna istek dawn il-persuni u miex eh, u kol se jihdu xie inden u miex se jkunu kompensati tal-li sejrin l-ura f'pajjiżhom. Uh, Proszę pana, e, na pewno rozstrzygniemy tę sprawę i dziękuję. Grazie Sassew. Din hija kwistjoni li ser nħarsu leja u grazzi tal-li qajmtu dan il-punt. Il-mistoqsija li għandi, jiena ma konċem ħejja biex nwieġa pal din il-kwistjoni. Grazzi għajt il sur president il sur Massib, point of order. Presidenti, għandi point of order għawnek u kol. Inti tkellimt dwar Inti għanzi tkellimt fissimna l-kol u tlapna li nitolbu l-Istati Uniti biex t-persponi eh, sentenza tal-mewt u tibdel din is-sentenza għal waħda ta' priġunerija tul il-ħajja. Għal-ħajja kollha. Dan ifis dan m'għandux però ifisser li aħna ħerqana fuq eh, sentenza għal priġunerija għal ħajja, forsi jkun hemm sentenza oħra proporzjonali tista' tingħata. Iva, grazzi li hija xi ħaġa li xirqla dibattitu sħiħ ma nistgħux neħdu deċiżjoni issa kif ġiġi. Mela, ngħaddu għal l